tal-Parlament Ewropew ħalli huma jkunu qed jafdaw iktar dawn l-istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi ħafna għandi xi ftit aħbarijiet eh, formali, is-Sur Franco Bonanini issa qiegħed iħabbar li huwa wieħed mill-membri